kbira kol fejn ir-riżultati ma kienux faċli biex niksbuhom. Però saf l-aħħar wasanna, naħseb ir-riżultat bekk huwa tajjeb ħafna u il kol kemm aħna ħdimna għal għan wieħed biex ikonna protezzjoni effettiva għal konsumaturi fil-waqt li naraw illi neħu l-ostakli għal suq wahdini digitali. Għall ewwel darba il-konsumaturi Ewropej u anki negozji se jkunu jistgħu jiddependu fuq regoli illi huma armonizzati fil-biċċa kbira tagħhom għal provvista ta' kontenut diġitali u servizzi diġitali u minn barra hekk ir-regoli ta' beħ attwali huma modernizzati bir-regolament speċifiku għal l-smart goods li jkopri suq li qed jikber varjetà kbira ta' prodotti smartphones, laptops, ġugarelli konnessi u sistemi oħra relatati. Ir-regoli japplikaw ukoll u jaraw illi l il konsumaturi ikunu protetti. Ikollhom aktar fiduċja meta jixtru l prodotti smart fl-Unjoni Ewropea li jkollhom l-updates, l-aġġornamenti għall elementi digitali meħtieġa għal użu sodisfaċenti tal-prodott għan negozji. Iż-żewġ proposti huma pass importanti l quddiem f'termini ta' ċertezza legali, il-kontenut diġitali qed jikseb ukoll livell li ta' armonizzazzjoni jneħħi l-frammentazzjoni filwaqt il-proposta tal-beħ ta' prodotti jwassal għal rimedji tal-konsumaturi madwar l-Ewropa biex innaqsu l-ispejjeż biex nadattaw għal liġijiet nazzjonali differenti. Aħna wedna lill konsumaturi Ewropej u lin negozji Ewropej grupp koerenti tar regoli għat transazzjonijiet tagħhom ta' kuljum. U intom dalwaqt se twasslu din lodda lilhom. Jiena qed nara ħafna żaża hawnhekk preżenti fl-udjenza llum jiena ċerta li ħafna minnhom jagħmlu x-xiri tagħhom online u bekk jien għandi messaġġ tajjeb għalihom għall konsumaturi wkoll illi huma preżenti hawnhekk fostna llum. Mhux se jkun hemm aktar sorpriżi koroħ meta aħna sa nixtru online minn stat membru ieħor għaliex issa kollox se jkun aktar armonizzat f'termini ta' regoli kontrattwali. U allura il-messaġġ tiegħi hi illi komplu ixtru, tinkwetaw xew u ir-regoli se japplikaw għall protezzjoni miżjuda tagħkom. Grazzi ħafna. Dziękuję bardzo w imieniu Komisji Praw. Grazzi ħafna. Issa naddi l-kelma li Sinjura Hautola fisem il-Kumitat Juri għal-minuta. Grazzi ħafna. Grazzi wkoll il-kollegi Voss, Gebhardt Warimon, għal ħidma tagħhom dawn iż-żewġ direttivi. Kif tiftakru il-kumitat tagħna ma setax jażel bejn l-armizzazzjoni massima u minima u għalhekk aħna irtirajna mill-logħba biex ngħidu hekk fil-bidu, però iva l-Unjoni Ewropea trid tarmonizza din l-leġiżlazzjoni u fl-istess waqt l-Unjoni Ewropea introduċiet ukoll fax ieħor ta' protezzjoni għall kontenut diġitali F'ħafna modi kellna suċċess għal xi żewġ direttivi iwasslu għal grupp standard ta' regoli illi jistgħu ikatru l-fiduċja tal-beħ u x-xiri fl-Unjoni Ewropea. Direttivi illi jillimitaw aktar frammentazzjoni tal leġislazzjoni tal-konsumaturi fl-Stati membri, dawn iż-żewġ direttivi wkoll jiċċaraw ir-responsabilità intermedjarja biex il-bejja jistgħu jaraw illi jkun hemm rimedji fil-katina ta' transazzjonijiet. U allura qegħdin nersqu lejn supply chains aktar responsabbli. Grazzi. Dziękuję bardzo w imieniu. Grazzi ħafna. Fisem il-PPE. Is-Sinjura Majdel. Благодаря ви, господин председател, госпожо комисар. Напоследък често говорим... Грация, президент, комисарио. Xi kultant u ħafna drabi aħna nirreferu għal fejn l-Unjoni Ewropea m'għandix tagħmel intervent jew fejn m'hemm bżonn intervent. U aħna naraw illi l-Unjoni Ewropea tiġi osservata fuq livell globali, partikolarment fil-qasam tal-ekonomija diġitali u allura aħna irridu nuru ċertu għaqda u anki nisfruttaw l-elementi b'saħħithom tagħna. Aħna għandna regoli li rridu nżommuhom f'termini tal ħarsien tal-konsumaturi. Jidirli illi hemm diversi oqsma li jeħtieġu titjib. Il-qasam diġitali kien fosthom. Il-konsumaturi kellhom diversi problemi fl-abbonamenti tagħhom, però ma kellhomx eh, l-ebda tip ta' ma kellhomx kumpens meta kellhom bżonn rimedji. Pala rappreżentanta tal-PPE, Jiena nista' ngħid li ħdimna fuq soluzzjoni. U issa għandna ċarezza. Jiġifieri nafu fejn il-konsumaturi jridu jmorru meta jkollhom xi problemi. Grazzi lis sur Vos u sur Arimon talli tawna direttiva illi hija ta' eżempju għal Unjoni ambizzjuża li tħares il-bżonnijiet tal-konsumaturi u tħareshom anki fil-żmien diġitali. Grazzi ħafna. U issa fisem l-SND l-Onorevoli Rosier. Grazzi. Grazzi għal xogħol importanti li semmel id-dossier fuq din id-direttiva. U kollega Vingerbart li juriet li kellek ħafna konvizzjoni f'din id-dossier. Il-tekst huma pass il qoddim kbir għal ċittadini u kummerċanti għaliex jinstaw nirregolaw il-konsum online kif ukoll uż ġodda u servizzi ġodda diġitali. Aħna bekk jistgħu jkollna komprensjoni iktar sempliċi tar-regoli għaċ-ċittadini billi wkoll ikun hemm l-allinjament tar-regoli min-naħa tal-beħ tal-prodotti u anki regoli għall farniment ta' kontenut diġitali. Huwa wkoll pożittiv li aħna din inkopru l kontenut li għandna fil-prodotti fiżiċi. Fil-fatt kien ikun inkomprensibbli li nħarsu l-konsumaturi fuq il-prodotti materjali u mbagħad ma nħarsux lejn il-mod kif il-loġistika warajja kif dawn jaħdmu sew. Ed suq digitali importanti minħabba li dan ħajjarmonizza r regoli Ewropej f'qasam fejn ximdaqiet m'hemmx regoli nazzjonali regolawa u allura aħna wasanna għal qbil illi mbekk permettina li jkollna affas omogenju biex jippermettina mill espansjoni. Aħna rridna nqisu ir-realtà tal-użu tal-konsum billi ninkludu fit text kontratti li ġew konklużi bi-pagament imma anki dawk li ġew konklużi permezz tal-ġbir tad-dejta personali ħafna minn interazzjoni real online hija msejsa fuq din it-tip ta' skambju u l essenzjali li dan jidħol fil-kamp ta' applikazzjoni tat-tekst. Allura dan it text jirrappreżenta pass lejn suq waħdini diġitali twassal il-ħarsin tal-konsumatur irja l-Ewropa li ħna niġildu għalija. Dziękuję bardzo. W imieniu EKR pan poseł Daniel. Grazzi, fisem li sijar. Is-sur Alt Dalton. Sur President, grazzi wkoll li żewġ korrapporters għall ħidma tagħhom, issa li jkollna grupp wieħed ta' regoli għal dawk li jixtru fl-Ewropa ifisser li jkollna aktar faċilità għal dan il-proċess għal min jixtri u anki għan negozji qabel ma kenniex dispożizzjonijiet u jekk irridu nkunu fuq quddiem f'dan il-qasam ma nistax nibqgħu lura għaliex miljuni ta' persuni ta' kuljum jixtru l-apps, jixtru l-abbonimenti u jagħmlu anki lob online u allura rrid ikollhom l-istess livell ta' protezzjoni jixtru minn fejn jixtru, jiġifieri anki n negozji dawn li jbijaw mod transkonfinali irid ikollhom ċertu elementi ta' ħarsien. Anki għal dawk li jridu refużjonijiet jekk il-prodotti li jixtru ma jkunux tal-kwalità mistennija. U allura u aktar faċli li jkun hemm abboniment online, iżda mbagħad eh, illi anki jekk nikkanċellaw l-abboniment ikun faċli biex isir online. Aħna fil-grupp se nkunu qed nippoġġaw dawn ir-rapporti, grazzi. Grazzi ħafna. Issa fisem l-alde. L-Onorevoli Karanzova, grazzi ħafna sur President, Sinjura Kommissarju, jiena nemmen illi nistaw nkunu kontenti bir-riżultat b'dawn iż-żewġ eh, dossiers tal-konsumaturi e kif nestendu l garanzija Ewropea għal prodotti online. Jiena appoġġajt l-estensjoni tal-riverzjoni tal-evidenza meħtieġa għal dak li nxaqsam iż-żmien ta' sentejn, nemmen illi l-estensjoni għal garanzija ta' tip no question asked għal sitt xhur ta' sena hija xi ħaġa ferm pożittiva għall konsumaturi Il-manufatturi rridu jaraw illi jkollhom prodotti disponibbli li jkunu mingħajr perikli. Jekk il-prodott ma jistax jaħdem għal sena, allura m'għandux ikun fuq is-suq. Madanakollu nemmen illi l-aktar element importanti dan iż-żewġ dossiers huwa illi qegħdin noqorbu aktar għal regola waħda ewlenija għall-Unjoni Ewropea. Jekk il-kommerċanti u x-xerreja jafu x'inhuma regoli u r-regoli japplikaw kullimkien, allura se jkun hemm beħ kullimkien u se jkun hemm xiri minn kullimkien. U din hija xi ħaġa essenzjali għas-suq waħdanija grazzi. Grazzi ħafna. Fisem il-EFDD is-Sur Zullo. Grazzi ħafna President. Il-kummerċ elettroniku jeħtieġ il-fiduċja tal-konsumaturi huma jridu jkunu mħarsja hekk kif meta jixtru f'negozji jew ħwienet tradizzjonali kemm jekk jixtru prodotti veri jew konkreti u prodotti digitali. Issa kollox huwa aktar favur il-konsumatur u anki m'għandniex piżijiet żejda fuq l-SMEs u n-negozji u allura jekk ikun hemm difett fil-prodott min jixtri jista' jitlob li jkun hemm sostituzzjoni tal-prodott u anki jista' jkun hemm tnaqqis fil-prezz jew il-kuntratt jiġi terminat. Però rridu nsaħħu anki l ħarsien għal negozjanti iż-żgħar u l-SMEs għan negozjati l-ispejjeż involuti għas sostituzzjoni ta' prodotti jistgħu jkunu ta' pis kbir meta nqisu l profitti tagħhom. Anki eh, fuq livell ta' ħarsien, edid ngħidu b'mod ċar li min jixtri prodott konkret għandu l-istess drittijiet ta' dawk li jixtru l prodotti diġitali. jiġifieri kemm jekk tixtri mużika fuq CD jew mużika online Unbat ikun hemm anki id-dritt għal sostituzzjoni jew il-flus lura jekk il-prodott ma jkunx ta' kwalità li tat għal social media anki għal servizzi ta' messaġġi instantani u allura rrid ikun hemm protezzjoni fuq livell qoli għabbażi tat teknoloġija li tiġi użata. Grazzi. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Troscinski, fisem l-INF. Grazzi. Il-kummerċ online ħa teknoloġiji ġodda dat l-internet bi proporzjonijiet kbar li wasal għal żviluppi kbar għal imprizi u SMEs u jagħti opportunitajiet ġodda anke l-konsumatur. Imma dan wasal ukoll għal ta' kompetizzjoni mill-internet u anki prattika kontra il-kompetizzjoni. il kompetizzjoni kompetizzjoni illi jagħti illi nuqqas ta' diviża regolamentari adegwata. Dan it-tekst ħa miżura ta' sfida ekonomika attwali għad difiża tal-konsumatur u jagħti definizzjoni ċara tal-kontenut diġitali billi jiggarantixxi wkoll il-konformità kontrattwali tal-akkwist anki l-prattika online u anki garanzija kummerċjali ta' eh, sostenibilità illi għandu Jeħeġġeġ konsumatur u produttur illi konsumaw u jipproduċu inqas maħjar barra minn hekk il-bilanċ tal liġi Franċiża fuq l-aspetti kontrattwali bejn il-bejjieħ u konsumatur ġew rispentati u din hija ħaġa tajba, però sfortunatament hemm eh, il-breaks ideoloġiċi bejn il frontira u l-ostakli tal-suq waħdin li huwa superflu fil-kontest ekonomiku u soċjali li aħna nafu. Dziękuję bardzo, pan poseł. Grazie ħafna l-Onorevoli Coelho. Tobrigat, President, Grazie, President. Ta' kuljum fl-Unjoni Ewropea miljuni ta' ċittadini jixtru kontenut digitali, jiffirmaw kuntratt għalhekk diversi stati membri iżda m'hemmx regoli ċari dwar ix-xiri tal kontenut digitali. Hemm ħafna regoli fuq il kuntratti online u offline Dan il-pakket il-ġdid qed isaħħaħ id-drittijiet tal-konsumaturi qed intuhom afas komuni ta' liġijiet u bekk hemm prevedibilità għal kulħadd, partikolarment għal negozji żaru medji, bekk qegħdin neleminaw l-ostakli l-kbar b'rabta mal-kuntratti li jagħmlu l kummerċ transkonfinali diffiċli. U breg b'setta regoli għal kemm għal prodotti fiżiċi u anke dawk online qegħdin nagħtu ċertu prevedibilità l konsumaturi negozji. Anki ħarisna id-drittijiet tal-konsumaturi bħal konsumaturi tal-Portugal fejn naraw li jekk ma nirrispettawx il-konsumaturi b'dan il-bżonn ikonna sitwazzjoni inġusta. Allura din tejbu mhux indajfu l protezzjoni tal-konsumaturi. L-Ewropa ta' ċittadini nixtiequ trid tiddefendi dawn id-drittijiet. Grazzi. L-Onorevoli Anderson, grazzi, et nirriferi partikolarment għad direttiva tal-beħta prodotti li hija kisba importanti għal konsumaturi għal negozji u anki l-esperti legali għal ġejjini tal-liġi kontrattwali tal-Ewropa. Kif intqal? l-elementi li għandhom xaqsmu ma' software hija xaġa importanti ħafna biex ikun hemm l-aġġornamenti meħtieġa għal smartphones jew tamir ieħor li jaħdem bl-internet. Artiklu 14 qed jgħid illi t-tiswijiet jew sostituzzjonijiet irid ikun unu b'xejn. Punti oħra tajbin, artiklu 20 jitlob li stati membri li jieħdu miżuri adattati biex jaġġornaw il-konsumaturi dwar drittijiet tagħhom u nilqgħu wkoll aktar enfasi fuq responsabilta f'artiklu 17 nittama li dan id-dritt jiġi mtejjeb aktar fil-ġejjieni. Fl-aħħar stati membri xorta waħda jkun jistgħu jtejbu fuq id-direttiva fuq sma bħal estensjoni tal pis tal-prova u tal u anki għal dak li xaqsam ir-ritorn tal-prodotti. Jiena nħeġġeġ li Stati membri jagħmlu hekk. Fil-qosor din hija direttiva illi ta' min għandu jivota fuqha għada u jiena nieħu pjaċir nivvota favur. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Guaga. Grazzi. Jiena nixtieq nifraħ lil kollegi tiegħi illi ħadmu qatih biex bekk aħna naslu fejn wasanna. Naħseb li huwa importanti ħafna lina għall-Unjoni Ewropea u anki għal suq uniku diġitali li kulħadd fl-Unjoni kollu aċċess għal prodotti kollha li jixtiequ jixtru li jkollna approċċ tas-sew armonizzat. il fatt illi qegħdin naqbdu d-direzzjoni tal-organizzazzjoni hija xi ġobni ferm għaliex bekk waslu Ewropa tas suċċess. Pala shadow fil-Kumitat Juri jiena ħdimt biex naslu għal dan ir-riżultat flimkien mal-kollegi u l-approċċ ta' armonizzazzjoni ta' kuntratti ta' beħ hija xi ħaġa li irnexxinna naslu għaliha. Jiena nħeġġeġ il kulħadd biex jivvota favur dan ir-rapport. Grazzi. Grazzi ħafna l-Onorevoli Shalda Moses sa' Kjoġbog. Grazzi ħafna. Illum aħna għandna vittorja għall konsumaturi Ewropej li qegħdin jixtru aktar u aktar fuq l-internet. Xi ħaġa li tissir anki fuq livell transkonfinali biex bekk ikollna għażla aħjar, prezzijiet aħjar konsumaturi. Konsumaturi iżda sfortunatament ifisser ukoll x'drittijiet għandna bit-leġislazzjoni bekk għandna aktar ħarsien għall konsumaturi u se jkun eħfef għalihom illi jevitaw sitwazzjonijiet diffiċli. Ħaġa sewwa din għall-konsumaturi iżda wkoll għandhom id-dritt issa illi jkollhom it-tiswijiet jew prodotti ġodda jekk ikun hemm xi difetti. Kif ukoll ikun hemm skambju tajjeb ta' informazzjoni mal-manifattur u allura fi kliem ieħor hawnhekk għandna qasam fejn wara ħafna xogħol u grazzi lis sinjura Gebhardt illi issa għandna rebħa għaċ-ċittadini tagħna. U awguri kulħadd. Grazzi ħafna is-Sur Rosati kjoġbu. Grazzi ħafna, President. Illum aħna qegħdin nitkellmu dwar l-abbozz ta' liġijiet illi huma tassew importanti għal mod kif is-suq uniku diġitali jaħdem Jiena xtaqt nirringrazzja minn qalbi lis-Sur Vos, lis-Sur Arimon, għal kontribuzzjoni tagħhom. Għawnek għanna żewġ l-istess drittijiet għal kulħadd, għal kull min jixtieq jixtri l prodotti u s-servizzi kemm fuq l-internet u kemm offline. Imbagħad it tini għan narmonizzaw il-leġiżlazzjoni madwar l-Unjoni Ewropea biex niliminaw id-differenzi għaliex bħalissa kullunkwe tip ta' beħ jew xiri online huwa ferm differenti skont l-istat membru li żżur u allura il-konsumaturi għalissa m'għandhomx ċertezza legali u allura nieħu pjaċir li din se tkun xaġa tal-passat issa. Però lan ewlieni ta' dawn il-liġijiet huwa aktar protezzjoni tal-konsumaturi. Bekk jiena ferħan illi issa għandna dan l appoġġ u nittamaw il-vot jaddi għada. Grazzi ħafna, issa naddu għal Catch the Eye. Għanna zewġ kellima l-Onorevoli Xojdrova. Grazzi ħafna, President. Kollegi, jiena nappoġġa din il-leġislazzjoni bi pjaċir għaliex bekk qegħdin intejbu drittijiet tal-konsumaturi. Kollox ma kollox ukoll qegħdin naraw illi qegħdin noħolqu kondizzjonijiet tal-beħ online, is-suq digitali huwa opportunità enormi u bekk il-konsumaturi aktar u aktar qed jixtru b'dan il-mod. Allura importanti li jkollna sigurtà meta wieħed jixtri online biex bekk ikun hemm aktar faċilità għall konsumaturi kif ukoll anki għall fornituri Nu pjaċir naraw koll li kienem soluzzjoni għal ħafna kwistjonijiet tekniċi kif ukoll li hemm ftehim politiku. U allura issa nistgħu nipproċedu bil-votazzjoni dwar dan il-ftehim. Ftehim li ġi negozjat. U xtaqt insaqsi lill-Kummissarju biex inkunu aktar ambizjużi u proattivi f'termini ta' relazzjoniet mal-Kunsill għal dak li għandu xaqsam eh, direttiva tal prassi zlejali kummerċali għal dak li għandu x'jaqsam il-kwalità doppja tal-prodotti tal-ikel. L-Onorevoli Grappini. Grazzi ħafna, President, Sinjura Kummissarju, kollegi. Iva, direttiva li jenna ħafna nistennew għaliex l-għanew lini hawnhekk kien illi nejnu l-iżvilupp tassu digitali. diġitali. Fuq livell statistiku, il-maġġor parti tal-SMEs u l-konsumaturi jiffaċċaw differenzi fil-kwalità. Kif ukoll kriterji differenti minn stat membru għal ieħor, iżda issa l-istati membri jistgħu jiarmonizzaw il-leġislazzjoni u allura se ngħinu l-konsumaturi biex niżviluppaw il-kummerċ transkonfinali u l-kummerċ diġitali. Ħafna minn dawn il-proposti huma tajbin ħafna f'termini ta' xiġri prodott meta jkun hemm xi difett x'rimedji jingħataw f'dak il-każ. Naħseb illi għandna nivvotaw iva favur il-proposta ħaġa tajba għal stati membri illi jinkorporaw dawn il-liġijiet biex jgħinu s-suq digitali. Grazie. Mr. President, Honorable Members, it is Membri onorevoli waċara Sanni jassanni smajt id-dibattitu u e, s ta' rapporter Din opportunità tajba ħafna l-Parlament Ewropew eh, li għamel fsejm importanti li għati benefiċċji għal konsumatur u anki kommerċanti. Dan huwa eżattament dak li teħtieġ l-Ewropa fi żmien meta ir-relevanza u l-allinjament tal-politika taċ-ċittadini tagħna maċ-ċittadini tagħhom qegħdin jiġu eh, meddubitati. u jiena nħeġġiġkom il-vot tagħkom tappoġġaw il-ftehim politiku fuq il-kontratti u tibatu sinjal saħtu li nistgħu ngħixu għall isfida biex naraw li jkun hemm konsumaturi li jistgħu jibbenefikaw mid-dinja diġitali. Il-Kummissjoni ser tqis bis-serjetà kooperazzjoni mal-Istati Membri biex tara li jkun hemm trasposizzjoni b'saħħitha u applikazzjoni tal-pakkett naraw li dawna jilqgħu l-isfidi tas suq waħdini diġitali. Grazzi. Grazie, Fri Gebhardt. Grazie President, grazie Kommissarju. Aħna kuq nivotaw fuq dan iktar qoddim iżda. Aħna hawnhekk li rajna huwa li għandna l-innovazzjoni u passil qoddim eh, li naraw li konna ċertezza legali għall konsumatur għal ukoll il-kummerċ, il-negozji propjament li qegħdin jipproduċu dawn is-servizzi u prodotti dinja li digitali qed inbidel kull ma jmur biex naraw illi jkun hemm reazzjoni Ewropea. Nħeb aħna isna ispeċifiċitajiet tal-liġi nazzjonali u naħseb li aħna ħloqna eżempju tajjeb hawnhekk fuq livell internazzjonali meta niġu għall protezzjoni tal-konsumatur dan aksibni fuq livell Ewropew, rajna li kien hemm il-ħarsin tal-konsumatur madwar l-Unjoni Ewropea u proteġejna innovazzjoni u rajna iċ-ċittadini hawnhekk. li Jiena hawnhekk kuntenta ħafna rajna x'inhu nagħmlu dan grazzi. Axel Voss. Grazzi lil um, kulħadd nixtieq nappella lilkom ukoll dan ir-riżultat li aħna eh, kellna f'dawn iż-żewġ rapporti tal-kontenut diġitali tal bej online ta' prodotti aħna nistgħu hawnhekk għamilna pass tajjeb fid-direzzjoni tajba għamilna dan f'dawn ir-rapporti ksibna armonizzazzjoni perjodu ta' sentejn armonizzazzjoni sħiħa ta' periodu ta' sena u sa' sentej. Dan huma pass importanti għalissa għall konsumatur Tajjeb għad-suq diġitali, tajjeb għal ċertezza legali, tajjeb għall konsumatur u għal commercials konfinali. Ġifin ingrazzakom il-kol tal-li u mod partikolari l kummissjoni u Pascal u Evelyn għall kooperazzjoni tajba ħafna. Pascal Ariman. Eżist kollegi. Mela ma nara għandi ħames punti. Tlet snin sa xos fi ħafna raqat xie kompromissi tajbin mhux ħażin. Id-dritt tal-konsumatur jissaħħaħ u aħna minna l ħajja tal-SMEs iktar sempliċi u aħjar. Ringrazzjaw il-kollegi kollha u mm, jekk ivvutaw favur dan it text Grazzi tassew, mela, battitu issa malu. Inna xilna illi illi nifrankaw ftit mill-ħin li konna tlifna. Nibdew il-votazzjonijiet għanna sospensjoni san-nofsija.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

l-iktar inqas kienu voluti fid-diskussjoni ta' mobilità li hija kwestjoni preġudizzjali dwar il-riċevibilità tal-żewġ rapporti li ġejjin. Ir-rapport fuq il-proposta direttiva tal-Parlament Ewropew tal-Kunsil li modifika direttiva tal-2006 ta' 22 tal-applikazzjoni tal tal u fissar ta' norm regoli speċifiċi fuq il-direttiva 96-71 tal-2014-77 fuq il-stazzjonament tal-ħaddim tal-sewiqa fit-trasport ta' toroq eh, tieni il-rapport fuq il-proposta tal-regolament tal-Parlament Ewropew tal konsil li modifika il-regolament 5-6 fuq eh, eh, tal periodu ta' gwida li żmien ta' periodu ta' sewqan u jiem u il-ġranet ta' mistrieħ matul il-ġurnata u anki matul il-ġimgħa regolament 165 tal-2014 li għandu x'jaqsam il-pożizzjonament tal-takografs illi rapport ta' dekamp il-problema ser jiġi diskuss għada, il-kwestjoni tiġi diskussa għada fuq il kwistjoni tal-mobility package. Hija kwistjoni li ħatamel ħafna differenza fuq kemm tista' tiġi kemm iż-żewġ rapporti jista' jġunu riċevuti eh, skont regoli 187. Eh, Passiamo ora alle votazioni. Nadu l-votazzjonijiet rapport ta' Regner fuq il-revokata immunità ta' John Dorman. Jaqbel kontra astensjonijiet għaddit. Il-rapport Didier. Rapport eh, ta' fuq l-interessi kommertivi tal-konsumatur, vot nominali, vot miftuħ. Vot malu. Text għaddit l-ewel qari tal-Parlament għaddit proset. Issa, fuq il-report preda protokoll tal-EU Izrael Euro Mediterran bil-subjet tal-Kroatja. Vot nominali bot miftuħ. Votazzjoni maluqa il text għaddit, il-tekst għadda, proset il-rapporter. Il-rapport McAllister fuq il-ftejjib komprensiv Unjoni Ewropea u Uzbekistan m'hemmx ebda oppożizzjoni bil-miktub u din ir rakkomandazzjoni għal daqstant konformità b'artiklu 1.1.3 paragrafu 6 nista' ngħidu la approvat e, e, approvata rakkomandazzjoni. Proset Honorary McAllister. Il-rapport Ulfskog taħt il- il-bidliet staġjonali tal-ħin il-Komitatu tat Trasport emendi 33 u 34 favur kontra astensjonijiet. Niverifika u niverifika. Votazzjoni maluqa? Il-proposta maddiċ. Naddu għal proposta ta' eh, leġislattiva kollha kemm funu favur kontra astensjonijiet għandiet proposta fuq il-proposta votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Tekst għadda proset li rapporter Rapport Buzek fuq regoli komuni għas suq intern ta' enerġija elettrika. Nivvotaw fuq il-ftejn provizorju, il-ftejn nominali, eh, um, votazzjoni nominali, votazzjoni mifruħa. Votazzjoni maluqa. Il-tekst tal-kommissjoni emenda 201 eh, favur kontra astensjonijiet għaddiet l-ewwel qari tal-Parlament u konkluż. Rapport Buzek su internal enerġija eh, ftejn pożriżorju wieħed 8 seba' vot miftuħ. Votazzjoni magħluqa. Tekst għadda. Sterija tal-Kommissjoni wieħed 88 favur kontra. Astenzjonijiet għaddiet l-ewwel rari huwa konkluż. Ir-rapport Peterson. L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea l-Kooperazzjoni tar regolaturi tal-Enerġija l-ftehim provizorju to disejn. Mm, vot nominali, vot miftuħ. Votazzjoni magħluqa. Tekst għadda. Proset li rapporter rapport sena nato tħejja tar-riskju fis-settur tal-elettriku eh, ftehim provizorju 63 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Tekst għadda, l-ewwel għadda, proset Rapport t tikketjar ta' tires għal dak biex qasam il-efficienza tal fjuwil u parametri oħrajn essenzjali. Nadu għal-emendi tal-Kummissjoni, favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. Emendi tal-Komitat kompetenti 11, favur, kontra, astensjonijiet maddiġ 36 favur, kontra, astensjonijiet maddiġ 39 eh, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Il-tekst għadda. Emenda 41, żewġ parti l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet tieni parti favur kontra astenzjonijiet neverifikaw. In votazzjoni magħluqa tekst Maddix. Il-53 tal-Kumitat favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 62 votazzjoni nominali vot miftuħ. Votazzjoni magħluqa. Il-tekst maddix. Emenda votazzjoni nominali vot miftuħ. votazzjoni marruqa. Tekst għadda. Waqa il-63 nivotaw għal 22 de votazzjoni nominali. Votazzjoni marruqa. Tekst għadda 64 jaqa artiklu 5 zewġ partijiet emenda 58 l ewel parti minu favur. Minu kontra? Astenzjonijiet għaddiet. Tini parti favur? Kontra? Astenzjonijiet għaddiet. Artiklu 6 paragrafu 2 emenda 29 d. 29 d propjament minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Il-65 jaqa emenda 31 minu favur kontra astenzjonijiet niverifikaw. verifikaw. Nożazzjoni maluqa. Tekst għadda. 66 jaqa, 67 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Tekst maddiġ. Emendazzjoni 60 maqsum fil partijiet nominali, votazzjoni miftuħa fuq l-ewwel parti. Votazzjoni magħluqa. Text m'għandix it-tieni parti fuq miftuħ. Votazzjoni magħluqa. Text m'għandix it-tielet parti votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Il-tekst mandiġ. Emenda 69 favur. Kontra. Astenzjonijiet mandiġ. Emenda 70 favur. Kontra. Astenzjonijiet mandiġ. Emenda 71. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Tekst mandiġ. Emenda 72 minu favur. Kontra astensjonijiet maddiċ. Nivvotaw għal 43 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 74 favur Verifikaw il-43 Iva. Votazzjoni maluqa. Text għadda. Emenda 74 minu favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. 64 favur. Kontra għaddiet il-75 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Il-tekst m'għaddix. 49 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Skużani, kien hemm żball, ma kienx votazzjoni nominali minnu favur. Minnu kontra? Astenzjonijiet għaddit. Emenda 73, votazzjoni nominali. Votazzjoni magħluqa? Il-tekst maddix. u 50 favur, kontra, astenzjonijiet maddix. 60 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marwa. Text m'antix. 13 minu favur, kontra, astensjonijiet għaddiet, ni parti favur, kontra, astensjonijiet mantiex. Mela taqa jaqal 61 l-aħħar vot għal proposta votazzjoni nominali il-vot huwa miftuħ. Il-voto è chiuso. Voto għamalu. Il-tekst approvat l-ewwel qari tal-Parlament huwa konkluż proset lill-Onorevoli Boni.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 kien hemm xi laqat mal-lobbyists. Sa fejn nifhem jiena biex ikollok dan waqt sessjoni li jkollok laqat mal lobbyist u ma jkollokx ġurnalisti, naħseb li din hija xi ħaġa ta' tħassib. Kenna nis mis-soċjetà ċavili li ġew hawnhekk ridu jiltaqgħu magħna u ma nasibx li nistgħu naċċettaw li n-nies li jiġu għandna jiġu eh, il-lejbiljati, it jati bħala Abbiamo fatto un pubblico appello ieri sera. Nis li appoġġjawna għax ikunu mħalsin. Mela, ejja nkomplu issa bil-rapport VOS eh, ġiet tal-awtur għadzu uniku digitali. L-ewwel waħda il proposta biex ma naċċettawx eh,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 Grazie ħafna, President. Jina nitkellem fissem il-38 plus members. Grazzi lil kull minn ħadem biex jiproteġi l-artisti u dawk li huma kreativi. Il-direttiva għandha bżonn aktar aġġustamenti. Il-ġimgħa li għaddiet l-National Party qal li d-direttiva kif inhi mhijiex ċara huma qalu li se jevitaw l-upload filters fl-implementazzjoni tal-Ġermanja. 200.000 ruħ marru jipprotestaw fit-toroq 5 miljun firmaw il-petizzjoni ġifri eżis kollegi. Infakkarkom il-titlu tad-direttiva i id-drittijiet tal-awtur fis-suq diġitali uniku. Huwa dmir tagħna illi nipproteġu lill konsumaturi fuq dan. U allura jiena nitlob li intom tappoġġaw dawn l-emendi u tapprovaw dawn l-emendi li ħafna minna iffirmaw favurhom. Il-relatore vuole intervenire. Il-rapporter jekk joġbu, jekk le nivvotaw. Bene, allora. Tajjeb, mela, l-votazzjoni, it-talba tal-Onorevoli Regner, Il-vot huwa miftuħ. Vot nominali. Ripeto, la proposta del... Il-proposta tal-onorevoli Regner nanticipaw il-vot fuq l-emendi għal dak li għandu xaqsam il-ftajim. È chiaro per cosa stiamo votando? Et nifmu dwar xi qed nivvotaw iva x'qed nara li hemm xi naqra konfużjoni bejn il-gruppi.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 kontra astenzjonijiet jidher li l-istess Odina Paddi. L-ewwel qari tal-Parlament kien hemm maġġoranza kienet ċara bħal qabel jgħid il-President. Mela l-ewwel qari tal-President ġie fil-konklużjoni tiegħu naffirħu lill-Onorevoli Voss. Potrete applaudirlo anche adesso se... Tistaw iċċabċpulu issa lix hemm il-rapport Gebhard Voss dwar il-kontratti ta' provvista ta' kontent digitali u servizzi digitali. Votazzjoni nominali, votazzjoni hija miftuħa issa. Il-ftejim provvizjonali. Il-voto è... Vot li issa huwa magħluq u t-test huwa approvat. Nifirħu mill-ġdid l-Onorevoli Voss u l-Onorevoli Gebhardt. Votiamo la relazione. Issa, il-rapport Arimon, kontratti għal beħt oġġetti, il-ftejn provizjonali, votazzjoni miftuħa. Il-voto è chiuso. Vot malu. Testo è approvato. Test approvat. L-ewwel qari konkluż. Nifirħu l-issur Arimu. Relazzjoni Engstrom, pesca nella Issa ir-rapport Engstrom sajt fiż-żona tal-ftehim fil-GFCM. U issa għanna il-proposta tal-Kommissjoni. Niftu il-votazzjoni fuq emenda numru 20, dawk favur, kontra. Skużawni, għajt il-President, votazzjoni nominali, votazzjoni nominali. Voto apert. Il-vot huwa miftuħ, għandkom raġuni, għajt il-President. Il-voto è chiuso. Il-votazzjoni s-sammaluqa. Il-testo è approvato. Il-test approvat. Il-dikjerazzjoni tal-Kommissjoni dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi. L-ewel qariwa konkluż nifirħu l honorable Engstrom. Issa, L-Onorevoli il-rapport valjen l-allenjament tal-obbligi ta' rapport tar fil-qasam tal-politika ambjentali. Il-ftej improvizorju, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Test approvat l-ewwel qari konkluż nifirħu lill-Onorevoli valjen. Issa rapport delli regoli speċjali dwar it-tul massimu tal-kas ta' kabini votazzjoni nominali dwar il-fejjim il-votazzjoni miftuħa. Il voto è chiuso. Votazzjoni maluqa. Prima lettura. Lew il-test approvat, lew l-qari konkluż nifirħu lill-Onorevoli Delli. Relazzjoni Rapport Gil parametri preferenzjarji Jekk jogħġbok jgħid il-President, għandek il-kelma jogħġbok. Thank you, President. I requested uh, two minutes to speak and just brief... Grazie, President. Jiena xtaqt ngħid lill membri onorevoli fuq il-leġislazzjoni tal-benchmark sostenibli skont l-OECD 6.2 biljun euro huma bżonn jużi biex l-ekonomija tkun aktar sostenibbli u biex innaqsu t tisħin globali għal 2%. Bekk għandna żewġ benchmarks differenti li nkoraġixxu l-investimenti biex imorru lejn dawk li qegħdin fuq it traġettorju tad dekarbonizzazzjoni il-greenwashing u uh, l-amministraturi jaraw kif huma allinjati mal kriteri tal-ESG. President, is sostenibilità għandha ħafna uċuħ ma dana kollu ċertu aspetti pa' diversità xi kultant jiġu injorati. Jiena niftakar l-ewwel darba li jiena tkellimt f'din il-Kamra mal-President Nicole Fontaine 20 sena wara i tibqa l-uniku president femminili ta' din il-kamra. Din xokkanti. Aħna ngħidu li aħna mexxejja globali, però ħafna nisa minn din il-kamra għandhom bżon jisiru kummissarji, prim ministri u presidenti, però qatt ma kellna President tal-Parlament Ewropew u qatt ma kellna eh, President femminili tal-gruppi kbar politiċi. Jien mhux se probabilment probabbilment fil-leġislatura li jmiss, però jiena nħeġġeġ lil din il-Kamra li tassigura li aħna nindirizzaw din l-inġustizzja l-kredibilità ta' dan il-Parlament jiddependi fuqha. Bħat tibdil fil-klima din hija tellieqa illi nistgħu nirbħu l-ugwaljanza bejn is-sessi biex ikollna sistema politika politika aktar sostenibbli u diversa. Issa, nitlob l-indulġenza ta' din il-Kamra għax jista' jkun li din l-aħħar plenarja tiegħi. Onorevoli, jek jogħġbok, onorevoli, intervjeni il-President. Grazzi, interrompi il-President. Il-President il ma jitkellmu fuq xurxin. Onorevoli Zimmer, fost oħrajn li huma presidenti tal-gruppi, għajt il-president, ikonna naddu għal votazzjonijiet u l ma titlef il-mikrofonu. Per favore. Onorevoli Ġilja Kjoġbok. Per sua informazione ci sono in quest'Aula due presidenti. Anna żewġ presidenti tal-gruppi li huma nisa' Is-Sinjura Keller u s-Sinjura Ziber huma presidenti ta' gruppi u huma nisa. Tajjeb li nevidenzja f'dan il-punt. Mela, il-ftejn provizjonali għandna l-vot li huwa wieħed nominali votazzjoni s-sajja miftuħa. Il voto è chiuso. Il test è approvato. Il text update għadda. Eh, proset l-ewwel qari għadda. Eh, Revoli ġil. Onorevoli Arimo, disposizioni specifici al cooperazione territoriale europea Interreg. Talba l-kelma? Kjoġbok? Onorevoli Arimo, inti titkellem? Dent, vi äh, haben in vielen Versammlungen über diesen President, aħna kellna numru ta' laqat fuq dan il rapport partikolari Kenna maġġoranza kbira fil-parlament, kenna unanimità fil-kumitat. Jiena naħseb li huwa importanti nqisu dan. Dan kontra għal dak li qed jiġi fil-Brexit. Dan huwa dwar kooperazzjoni transkonfinali li ninvestu flus Ewropej biex ngħinu l-nies biex jappoġġaw il-kooperazzjoni u allura aħna inħarsu l-qudiem biex eh, ikonna riżorsi biżejjed fil-Parlament li jmiss. Grazzi. Nivutaw għal-konklużjoni tal-ewwel qari favur kontra sanzjoni sanzjonijiet għażiet. Proset onorevoli Arimu. fuq sa fuq id-drittijiet fundamentali ta' persuni ta' oriġini Afrikana, il-Komitat eh, ta' Libertajiet Ċivili, emenda numru wieħed, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa? Il-tekst maddiġ. It-tieni emenda favur? Kontra? Astenzjonijiet maddiċ. Votazzjoni kollha kemmi, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Il-tekst huwa approvat. Għan rapport kofod Niedermayer. Ikkeġobkom għallu dejkom sew ħanaraw. Meta ma jkunx votazzjoni nominali, rapport fuq il-reati finanzjarji tat taxxa u l-evitar fit taxxa.